Allora iniziamo le di... Mela, nibdow bil-spiegazzjoni tal-vot. Nibdow bil-rapport tal-onorevoli Rivellini fuq il-kwittanza 2009 il-Qorti ta' Ġustizzja. Do la parola all'onorevole... Naddi l-kelma l-onorevoli Hanan. Thank you, madam. Grazie, President biljon nem, biljon lawn, u f'daqqa waħda nitkellmu dwar ħafna ħafna flejjes. L-ammonti li ġew allokati mill-Unjoni Ewropea għal dawn is-salvataġġi għal dawk fuq id-dejn pubbliku l-nefqa pubblika tkompli tiżdied l-Renju Unit għamel disponibbli għall-Irlanda 7 biljuni u issa 4.2 biljuni għal Portugal. Dan huwa iktar mill-għajnuna domestika li tajna fil-tnaqqis ta' servizzi soċjali kollha fl-imkienu dan kollu għal politika li hija ċara li qed Meta binna fuq is-salvataġġ tal Greċja edna li biżejjed li nifkonvinċu li l-spekulaturi jiqfu u m'hemmx bżonn aktar ta' salvataġġi. U Issa t-naraw il-negozjati għal-aktar default, għal-aktar self u għacħar li mux sen irċivu l-ura l-flus, għanzi, etniksru niksru l-liġi, għax dawn il mux bis mu mux autorizzati taħt trattati, iżda ma' projbiti u ma taħsara l-dawk il-pajizi li għet jirċivu, għax hemm banek li qed jagħmlu kollox flimkien flejjes flimkien biex jgħinu u jistennu fl-aħħar mill-aħħar li l-flus tagħhom jerġgħu jitroddu għat-tajjeb ta' minn ħalla 16. Qed ngħidu li ħanselfu aktar flus lill-Portugal issa mista l-Irlanda u r-Renju Unit iridu jkomplu jisselfu biex jiselfu lill-Greċja. Għet najdu politika li mux ħanqoddu nħalsu għal min ifalli u kun kem ikun. Iżda dan huwa ta' tħamir il-wiċ u mux sen nimxu l-qoddim jek nkomplu nimxu hekk. Grazzi. Grazie l-onorevoli. Grazie l'onorevole Fox. Uh, Madam President. Signora President, illum votajna fuq il-kontijiet tal-2009 u vvitajna fi żmien fejn madwar l-Ewropa l-gvernijiet qed ikollhom jieħdu miżuri ta' austerità. Qed naraw s-sikkar ta' ċintorin, il-nefqa da tonqos u l-affarijiet l-ispejjeż qegħdin jiżdiedu. Madana kollu fl-Unjoni Ewropea kull sena l-Kummissjoni titlob aktar u aktar flus u kull sena l-Qorti tal-Awdituri twieġeb li dawn il-flejjes mhux qed jintefqu tajjeb. Il-qorti tal-awdituri qed tgħid li l-kontijiet tal-2009 li votajna dwarhom huma affettwati minn żball. Mod ċaru għalhekk jiena soddisfatt li l-Konservattivi tar-Renju Unit huma ħbib mal-Konservattivi Ewropej issa u votaw kontra il-kwittanza ta' dawn il-kontijiet. L-Unjoni Ewropea titoqgħod aktar u aktar attenta għal flejjes ta' minna ħalla 16. Grazzi. Grazie l-onor. Grazie L-Onorevoli Kamal. Thank you, Madam President. Grazzi, Signora President. Meta l-kostituenti tiegħi jistaqsawni dwar il-budget tal-Unjoni Ewropea, waħda mill-affarijiet li ma jifmux. specialment met għaddejjem iż-żmien diffiċli hija għala non tant flus. Għala fi żmien meta l-gvern tagħna ikollu jagħmel tnaqqis, qed ikollu jnaqqas in-nefqa pubblika u l-gvernijiet madwar l-Unjoni Ewropea qed jagħmlu l-istess ħaġa għala l-ewwel qabel kollox l-Unjoni Ewropea qed titlob għal aktar u aktar flus għal budget tagħha huwa l-perspettiva finanzjarja u tieni net għala ma tistax tonfoq il-flus li għandha b'mod effiċenti. Kif qal il-kollega tiegħi Sur Fox qabel l-kontijiet tal-2009 tal-Unjoni Ewropea kienu mimlijin żbalji hemm żbalji għal 15-16 sena issa u mhux qed nagħmlu tajjeb għalihom u għalhekk il-ċittadini ti talbuna għala mux għetnaf fuq il-flus taħħom ma taħjar. Irridu għodu attenti, nġibu il-kontijiet mod tajjeb u nimxu l-qoddim. Wasal izmin, żmien namlu dan, grazzi. Grazzi. Grazzi ħafna. L-onorevoli Batin għaw qiegħed jider illi dan u il-każ. Għal daqstant naddu għal rapport Itala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 il-rapport tal-kwittanza għal-parlament għal raġunijiet budgetari. Għax il-parlamentana huwa kollox li f'parlament, ma nix possibilta nid-debattu għaw. Anka drittijiet fundamentali tal-membri huma kalpestati u jina nistri minn din l-istituzzjoni. Ejja istituzzjoni staġnata mem lebda libertà tal-espressjoni għanna wis konformizmu nqattaw ħafna ħin naħdmu f'xogħol li tajjeb tagħmilhom aġenzija teknika fuq l-armonizzazzjoni ta' standards differenti. Isna qed nilabu għata ġus maquda niddefendu d-dritti ta' bniedem fil-Gwatemala u l-Indonezja. U ma niddefendu xi drittijiet tal-membri ta' din l-awla Jina nissi minn parlament U eh, dal-parlament waħdu eh, eh, li mandiġ fiduċa fih s-sumir ta' kulessa. Senjura President, kentejn fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea l-ewwel net rridu niżguraw illi il-flus li jintefqom il-Parlament Ewropew jgħaddu minn proċess trasparenti. M'għandniex il-ħin fl-Ewropa Anzi, wasal il-ħin fl-Ewropa sabiex kulħadd jissika ċintorin u wasal iż-żmien illi aħna nkunu konformi ma' dan ukoll. U importanti illi jkun hemm ftuħ u trasparenza f'dak kollu li nagħmlu. semmew diversi affarijiet fejn għaw minn rit jaraqtuh, servizzi kulturali, u premjiet kulturali par premju lax nistaw fuqhom franka xi xie ta' euro. ħaġa ma naqbix ma ħalix il-kultura hija ħaġa li għandna ma m'għandniex noħon u ejjun illi iwaslu għad tkabbir fl-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn burokrazija li ma twassal l ebda tkabbir. Nittama illi riforma fis-salarji li taffetwa membri parlamentari Ewropej eh, tiġi attwata fil-fissat membri kollha. Fl-aħħar il-membri parlamentari kolli jieħdu l-istess salarju u dan għandu il-stati membri fuq anka politika ta' tassazzjoni. Grazie, ora. Grazie ħafna. Rapport Moreira fuq il-preferenza eh, kummerċali mal-Pakistan. Nibdew bl-Onorevoli Rode. Ja, nu fik vi jo så ikke øh, stemt den endelige. Aħna votajna fuq id-deċiżjoni dwar il-Pakistan finalment u naħseb illi huwa raġonevoli meta nitkellmu dwar il-Pakistan f'dawn iż-żminijiet u sitwazzjonijiet hekk diffiċli l-Unjoni Ewropea ipprova provdejt 450 miljon euro fajnuna. Hemżon nieħdu l-inizjattiva sabiex inneħħu dazzi fuq ċertu prodotti importanti pat-tessuti u l-ġilda namlu dan għaliex mill-esperjenza tagħna rajna l l-es huwa ħaġa tajba. Imma nkunu pokriti jekk ngħidu li jekk l-inizjattivi li nipromuovu jalqu din lajnuna naħseb illi tajjeb illi nipposponu d-deċizjoni. Grazie, la parola all'onorevole Morganti. Onorevole Morganti. Signor Presidente, onorevoli President, kollegi, l-votazzjoni ġiet posposta iżda jiena kontra r-rapport bis-saħħa li xmarriċ li settur ta' tessili imut għax kien sekli kbar il sprun tal-Artwelidi, il-reġun ta' Toskana. Qed ngħidu li ħanajdu ħanatu għajnuna issa l-emerġenza fis-settur ta' tessil fil-Pakistan imbagħad l-Indja mbagħad min jaffejn iktar. Din hija frott il-politika imwessa tal-Unjoni Ewropea. Nafu li kien hemm għajnuna diġà l-Pakistan kważi nofs mill-biljun euro għall-arar u issa ħnajdu li lokaw aktar flus biex immorru lil in mill-mowġiet eh, ta' kontra demokrazija ma nistawx nibqaw sejrinek, kollox qed jajdunna l-awtoritajiet Pakistani x'in ngħidu meta l-reġun tal-Veneto ġim il-qut mill-arar. Għala ma minna xejn, għala ma minna xejn għas-settur ta' tessili f'dak ir-reġun ukoll. Aħna rridu li kunem hemm sforzi biex bekk ikun hemm riżultati f'dawn is-setturi u mhux ikunu firħa. Dawn il-kumpaniji l-aktar zar donna ġew abbandonati mill-Unjoni Ewropea qed jikomandaw il-kumpaniji l-kbar u aħna tal-lega ħan nġildu sal-axħar nifs biex nkomplu nkabru rizorsa b'saħħitna ta' territorju tagħna. La parola ora all'onorevole Marfi. L'onorevole Marfi. Sitt xhur wara l-arar fil-Pakistan l ġitus maqda kelmet dwar kriża umanitarieta verament kbira. Għaddew tliet xhur u memx risposta adekwata minnha tal-Unjoni Ewropea u ta' WTO. Jena votajt favur, natu għom preferenzi kummerċali għat tessuti u prodotti oħra biex, e, biex dawn ma jkunux biss mm, sinjal Jiena nixtieq li jkun hemm kontroll effettiv fuq it-tħul mill-trade unions demokratiċi biex dawn il-flus imorru biex jinbnew skejjel u sptarijiet affettwati mill-arar. Teddida importanti għall-interessi tal-ħaddima fil-Pakistan hija ħaġa li attraw l-attenzjoni tiegħi mill-bord Eh, u jiena ma nix nipermettu li trade unions ma jkunx jistaw jorganizzaw f'livell nazzjonali. Grazzi. Grazie, mi sembra. Grazzi. Ma sifx li għaw signora Muscordini la mela naddu issa għal-rapport Schleiter. Il-arranġament tranzizjonali għal ftejmit bilaterali bej stati membri u pajizi terzi. Is-Sur Antoniozzi. Signor President. Signora President, Trattat tal Lisbona jitkellem fuq investiment diretti esterni fuq kwistjonijiet kommerċali komuni. U għabbażi ta' artiklu 3 ta' trattat fuq il-ħidma tal-Unjoni Ewropea l-Unjoni għandha kompetenza esklusiva f'dan il-qasam. Wara tħul fis-sektor tat-tat Lisbona, l-Istati membri żammew numru ta' ftemijiet ma' pajizi terzi fuq eh, investimenti diretti u jekk iridu nevitaw li dal-ftejim eh, naqar fuq dak li jgħid trattat ma stax ma nadottawx regoli li nsibu fir-rapport tal-kollegi tal-kollega Schlitter l-approfizzjoni ta' dispożizzjonijiet eh, rilevanti għal unika mezz kif nissiguraw livellu li ta' ħarsien għall investituri u kol sabiex nisguraw li drittijiet tagħhom ikunu rikonoxxuti u żgurati permezz ta' ċertezza legali li ġib miegħu ftehim bħal dan il ftejm żgur mixi f'din id-direzzjoni għal daqstant jiena votajt favur. Grazie, la parola all'onorevole Antinoro. All'onorevole Antinoro. Grazie President, jina votajt favur dan il-rapport għalli xina konvent bisħiħ li huwa importanti li noqogħdu attenti għall-investiment Ewropej u kontrollawhom barra mill-Ewropa fi żmien ta' kriżi ekonomika Wara dħul fis seħħ tat trattat il-ġdid, nafu li l-kompetenza fuq il-protezzjoni tal-investimenti tgħaddi mill-Istati membri għall-Unjoni Ewropea. Aħna nittamaw ma dan kollu u nixtiequ li l-Kummissjoni f'Settembru tippreżenta eh, proposta biex nkun nistgħu nevalwaw dan il-qasam. Irridu naraw kif ħan analizzaw dan il-passaġġ mill-Istati membri l-Unjoni Ewropea permezz tal-ftehimiet bilaterali konklużi minn l-Istati membri inżommuhom u nittamaw ukoll l-Istati membri fi kondizjoniet xir jkunu jistgħu jimxu l qudiem biex iżommu mal-ftehimiet fis-seħ jew dawk li ħajġu adottati u bekk nkunu nistgħu intemmu negozjati għal ftehimiet oħrajn. Iċ-ċertezza legali xorta waħda ħatkun relattiva jekk it-tranzizzjoni mill-protezzjoni tal-investimenti ma ntemmuwiex u ma jkunx hemm skadenzi fissi għal ftehimiet bilaterali fil-qasam ta' investimenti konklużi mal-Istati membri u għalhekk huwa perjodu ta' tranzizzjoni importanti li nimxu f'din id-direzzjoni għal skopi legali u għalhekk Din il-kompetenza tibqa taħt l-Stati membri għal ġestjoni ta' u nittama li l-Kummissjoni malajr kemm jista' jkun tarrafna fuq il-linji strateġiċi meta jqisu dan kollu li jett. La, ehm, adesso passiamo alle dichiarazioni di voto. Issa dichiarazzjoni tal-vot tal-rapport ta' Sul Moreira fuq l-assistenza makrofinanzjarja ulterjuri għal Ġorġa. L-Onorevoli Ja, har i dag stemt om at sende 46 øh, millioner. L-lum votajna biex nibatu 46 miljon euro l-ġorġa bħala għajnuna makrofinanzjarju. Dan għanda kondizjoniet maħħom dwar responsabilta finanzjarju u trasparenza din ħaġa importanti u importanti kollu għet jiftakar li meta natu dat tip tal-flejjes huwa fl-interess tagħna wkoll għax il-Ġorġa għandha pożizzjoni u sinifikat ġeopolitiku importanti. Ġorġa ġiet affettwata minn żewġ affarijiet importanti li kienet il-gwerra mar-Russja eh, fl-2008 u mbagħad il-kriżi finanzjarja Eh, u hemm ukoll embargo eh, kummerċjali minnaħa tar-Russja għaf l interess tal unjon Ewropea li tappoġġa eh, gvern riformat u favur il-punent dak li għamilna l lum grazzi. Grazie, la parola all'onorevole Biela. Grazie ħafna. Sur Bielen. Bardzo, pani przewodnicząca, Gruzja. Grazie ħafna, prezident. il giorgia hija waħda minn dawk il-pajjiżi li għandhom importanza strateġika għall-istati li qegħdin fin-naħa tisfel u vant eh, tal-Unjoni Ewropea. Il-partnerjat tal-Vant għandu l-intenzjoni li jqarreb daw il-pajjiż huwa pajjiż li segwi eh, eh, attitudni favur il-ponent u l-Atlantiku u eh, eh, importanti li dan il-pajjiż tibqa' fil-qasam tal-ponent is-sistema makro ta' assistenza mikrofinanzjera li ġiet implementata mill-2009 huwa element eh, importanti ħafna biex jagħmel kontribut għall istabilità ekonomika u politika tal-pajjiż. Jiena naqbel kompletament ma' deċiżjoni tal-Unjoni Ewropea biex jagħti dawn il-finanzi biex itejjeb is-sitwazzjoni tal-Ġorġa. Grazzi. Grazzi ħafna. Naħseb li b'dak nistgħu nagħlqu din is-seduta. Ah, u nraġgħu nkomplu mbagħad fit tita ta' Grazzi.